li messa. It-tieni komunikazzjoni. L-autoritajiet kompetenti tal litwania għalun l-Parlament illi issa għanna l-Ġustina Vika Skaute li edha tibdel l-Viktor Us Paskic mill-21 ta' novembru tal-2012 l-autoritajiet kompetenti tal-Bulgarija għallu l-Parlament ukoll illi issa hemm eh, Monika Ans Panaratova minn flok Stefano Stefanojov. U dan mill-6 ta' Deċembru tal-2012 li kiena nagħti merħba lil dawn il-membri ġodda. Nifirħilkom. Pronuncia in merito a una contestazione Giustina Vikaskawite. Għanna u membro il GDIT. Anzi, daw il-membri ġodda għandhom id-dritt li joqogħdu fil-parlament u fil-kumitati tiegħu sakemm ma jkunx hemm oġġezzjoni u eh, sakemm daw ma jkollhom l-ebda karika li tkun f'konflitt ma' xogħol tal-Parlament mela l-awtoritajiet Franċiżi taħabru lil